Mes chers collègues, nous allons reprendre cette... Aziz uh, kollegi, mela ħalli inkomplu bis-seduta fej ħallejna. Għandi xi avviżi xnajdilkom il-minuti ta' seduta tal-biraħ uh, huma ma' l-esti issa jemma xi xie dwarhom min qed nara l ħadd għalhekk dawn il-minuti jissa huma approvati. Aw